innaqsu mill-isforzi li għamlu gvernijiet individwali li qed jippruvaw kemm jista' jkun isibu soluzzjoni tagħhom biex joħorġu mill-kriżi. Imessissa issa l-Sur Bronze.